fuq dawn il-ħatrit, dawn il-ħatrit nistaw nisuhom bħala approvati. Il-Kumitat kompetenti ikkomunikali korrezzjoni fuq test adottat eh, mill-Parlament Ewropew illi ser tiġi skont ir-regola 216 paragrafu Din il-bidla ser tiġi meqjusa bħala approvata jekk matul 48 sija li jmiss ma jkunx hemm xi grupp ta' membri ta' 40 membru jew aktar illi jitolbu votazzjoni fuq eh, dan il-punt. Din hija l-proċedura li nagħmlu s-soltu. Punt li jmiss eh, importanti wkoll dan fuq l-aġenda issa huwa l-aġenda nnifisha. L-abbozz saħħari waslilkom li ġie approvat mill-konferenza tal-Presidenti fi 17 ta' settembru 2009 skont ir